signori. Signori, nibdew jekk joġobkom bil-votazzjoni għanna skont l-agenda se nibdew din il-votazzjoni bi proċediment is-semplifikat l-ewwel nat ir-rapport ta' Brian Simpson dwar il-ftehim bejn il-mal-gvern ta' Mongolia. Din hija votazzjoni nominali u għalhekk eh, ditlobkom tivvutaw. Il-votazzjoni maluqa 456 favur, 21 kontra, zewċa astenzjonijiet għaddiet. Il-punt li jmiss huwa il-rapport skont il-proċediment simplifikat il-rapport Simpson dwar il-ftejmin maċċina dwar it trasport marittimu. Vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Il-vot malu 588 votaw, 558 favur, 19 kontra 11 astenzjoni għaddit. Naddu għal issa għal vot u kol bil-proċediment simplifikat tal-rapport ta' Signor Bege dwar il-mobilizzazzjoni tal-fondi Ewropej ta' aġustament tal-globalizzazzjoni. Vot nominali, il-votu għam miftuħ. il-vot malu 610 votaw, 581 favur, 23 kontra, 6 astenzjoniet, għaddit. Is-Sur Severan jista' jitkellem. Uh, yes, uh... Iva, nixtieq ngħid illi il-magna tal-vot mhux qed taħdem tajjeb u għalhekk eh, eh, se nibbatlek l-għajnuna mill-ewwel. Middera fast il-buttuna żbaljata. ¿Eh? Vedi Passamos ora a... Issa naddu skont il-proċediment simplifikat għal rapport ta' Surbege dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropea għall-aġġustament tal-globalizzazzjoni. Il-vot huwa miftuħ, vot nominali. Se cierra votazzjon. Il-vot maluq. 616 favur, eh, votaw, 578 favur, 26 kontra għaddit. Issa naddu bl-istess proċediment għal rapport tas signora Haug rigward tal-abbozz tal-budget ta' rettifika numru 6 għall eżerċizzju tal-2009. Vot nominali maġġoranza kwalifikata, għalhekk il votu huwa miftuħ. Il-votazzjoni maluqa 641 vot, 600 favur, 8 kontra, 33 astenzjoni għaddit. Naddu għal vot u kol dejjem l-istess proċediment għal rapport ta' Sinjura Haug fuq il-rabbozz tal-budget ta' rettifika numru 7 tal-2009. Il-vot huwa wieħed dejjem maġġoranza kwalifikata di darba vot nominali u għalhekk il-vot huwa miftuħ. Il-votazzjoni maluqa 642 votaw, 605 favur, 23 kontra, 14 l-assenzjoni għaddit ukoll. Issa l-istess proċedura nadu għal vot tas rapport Sidrin Haug għal appost tal-budget tal-rettifika numru 8 għall-2009 hija votazzjoni unika, maġġoranza kwalifikata, dejjem votazzjoni nominali, il-votu għamiftuħ. Il-vot huwa magħluq vot, 594 favur, 27 kontra, 30 abstenzjoni għaddit. U bekk nispiċċaw il-voti u għalhekk ngħaddu għal l-ispjega tal-votazzjoni. Bien, noi ninguna. Man lebda eh, talba biex u jekk hemm xi talba jeħtieġ tagħmluha bil-miktub u għalhekk waqfu sessjoni sal-11 nofs meta ikonna il-speech inaugurali tal-President tal-Parlament.